importanti ħafna u jiena għalhekk xtaqt nifriħilkom għal dan. B'dan il-programm Orizzont Ewropa qed nibatu messaġġ ċar in-negozjaturi tal-MFF dwar l-importanza tal-ixxjenza u l-innovazzjoni u issa huwa l-irwol tagħna li niddefendu eh, li konna budget saħtu għal dan. Din se tkun l-isfida tagħna u għalhekk ser niddependi fuqkom il biex niżguraw li Orizzont Ewropa ma jkunx biss l-ikbar programm innovattiv ta' xjenza iżda dak li tassew ser ħalli impatt għax ċittadini tagħna. Grazzi tassew. Eh, Grazzi al Commissario e adesso ascoltiamo i pareri della Commissione per Grazzi tassew issa nisimgħu mill-Onorevoli Sanchez Caldente. Grazzi President L-opinjoni tagħna hija differenti minn dak li qalu l kelliema sissa għandna modell ta' riċerka u svilupp bbażat fuq ġustizzja, solidarjetà u servizz pubbliku ftit bidliet għal kif u fejn se ninvestu meta mqablin ma' il-programm ta' qabel qed nitkellem pereżempju dwar li blokkar tal-prinċipju ta' prekawzjoni fil-programm skollu aħna ridna illi konna programm li ma jkunx fih eh, duplikazzjonijiet li jgarantix is-sigurtà tal-ikel l-implik l-aċċess għall kura tas-saħħa Orizzont Ewropa mhux se mhux se jirnexxi illi jagħmel dak li għandu jagħmel imma anzi se jagħmel iktar proġetti privati iktar se jkun hemm interessi ta' leħ milli l prioritajiet li na semmejt u biex nagħla peress li dan huwa l-aħħar diskors tiegħi bħala deputat Ewropew irid nirringrazzja lil dawk li votaw li fl-2014 u l dawk li ħadmu miegħi tul dan il-vjaġġ għal-mejna fi vjaġġ tagħna Carlos Jorge Jacob Annaw Davi. Grazzi ħafna għalix minarkom jiena ma konċ nista nagħmel dak li għamil sissa. Grazzi. Grazie per la Commissione Bilancio. Grazie tassew għal Komitat tal-Budget l-Onorevoli Torvalds. Eh, kiitos arvoisa puhemies. Joskus työskentely budjettivaliokunnassa e, Xol fil komitat tal-Budget kien ftit ta' dwejja huwa komplikatu l-istrutturi ma tantx huma trasparenti meta nitkellmu dwar il-budget Ewropew irridu nitkellmu nużaw kliem illi ntużaw mill-Kummissarju u ċ-ċittadini ħafna drabi jaħsbu li l budget Ewropew huwa black hole il-fondi kollha jaqgħu ġoddi l-ħofra bir blaqiħ. Imma għalhekk tħeġġeġ tiena li kont hemmhekk fejn kont naħdem dan il-flus li qed ikonna l-opportunità li nagħmlu xi ħaġa tajba bihom il ħakna konsensus m'hemmx għalfejn naħdmu wisq biex nikkonvinċu għaliex il-fondi kien hemm bżonnhom u forsi minna hawn ftit 20 eh, ta' snin oħrajn jiena niġbor il-tfal ta' tfal tiegħi u ngħidilhom eh, x'għamel in-nannu tagħhom jew il-bużnannu tagħhom dawn il-miljoni li finanzjaw dawn il-proġetti ta' riċerka tant ħtieġa l-Ewropa. Grazzi ta' sew għaddu issa għall-onorevoli Dlabajova, jekk joġbok. Grazzi, President. Kommissarju kollegi. Il-dinja tal-lum qed issir dejjem iktar globalizzata u rridu niffokaw fuq riċerka u innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea. L-Ewropa m'għandix biżejjed finanzjament għal riċerka u l-innovazzjoni meta mqabbla ma' ekonomiji oħra prinċipali. Għalkemm eh, aħna irridu nwaslu l-iktar kabbir l-orizzont Ewropa wasal għal iktar eh, kompetittività, riċerka, u progress fil kontinent kollu kemm hu, Iżda rridu nsaħħu s-sinerġiji bejn riċerka u innovazzjoni u programmi oħra Ewropej li jkollna iktar simplifikazzjoni tar regolu proċeduri, irridu anke nwasslu r riżultati li ċittadini tagħna. Il-programm Orizzont 2020 iffoka fuq il-kompetittività u l-kooperazzjoni. Dan il-programm għandu jilħaq nanijiet tiegħu u l-ġenerazzjoni ta' warajna naħseb li se tagħmel aħjar minna. Grazzi ta' sew għal kooperazzjoni li dejjem kellna Mija kummissarju. Grazzi ta' sew l-Onorevoli Busoj, jekk jogħġbok. Grazzi ta' sew. Il-programm Orizzont 2020 se jkun l-ikbar programm ta' riċerka u żvilupp fid-dinja. Nixtieq nirringrazzja l rapporteurs kollha lill presidenza Rumena għal ħidma eċċellenti illi saret u bħala rapporter għal komitat Envi jiena nħossni onorat il proposta li aħna għamilna biex nagħtu priorità riċerka u innovazzjoni fil-qasam tal-kanċer ġie approvat ukoll mill-Kunsill. Apparti minn hekk nixtieq nenfasizza fuq il-fatt li 35% tal-budget tal-programm li ammonta tal-120 biljun euro se jkun allokat tibdil fil-klima din hija rakkomandazzjoni wkoll li saret mill-Kumitat Envi. Jina nilqa l-appoġġ tal-kollegi biex nżidu il-budget allokat minn 7.7 għal 9.12 biljun euro. Dan se jippermettilna li nkunu iktar effiċenti fil-ġlida tagħna kontra ċertu sfidi fil-qasam tas-saħħa. Dawn il- dawn il-ġridiet fil-qasam tal-onkoloġija se jkunu essenzjali għal ġenerazzjonijiet futuri għaliex għandna 35,000 każ ta' kanċer ġdid fis-sena fl-Ewropa.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 l-ammont ta' flus allokati għal riċerka u svilupp fl-istati membri kollha u anki permezz Orizzont 2020 nistgħu naslu għal 120 miljun euro għat trasport u dan huwa importanti. hekk l-industrija tagħna tkun iktar kompetittiva fil-futur u aħna nistgħu wkoll niffaċċaw l-isfidi l-kbar li għandna qudiemna rridu nivestu iktar fir-riċerka u l-iżvilupp ta' prodotti barra minn hekk il-Kumitat ta' Trasport Eh, inkluda l-anijiet tal-favur il-klima, il-trasport, il-dekarbonizzazzjoni, digitalizzazzjoni, dan ukoll huwa importanti ħafna u huma essenzjali għal-riċerka mill-perspettiva tal-traffiku. Eh, u ja ħaġa tajba li għal traffiku għal trasport ma minnix klast speċifiku imma provajna ninkluduh mod orizzontali kemm jista' jkun sabil l-enerġija, l-klima, trasport u digitalizzazzjoni u l-industrializzazzjoni u l-industrija ikunu kollha flimkien dan huwa importanti għaliex hemm bżonn li jkollna l-innovazzjoni. Minister Roy per la Kommissjoni Sviluppo Reġjonali. L-Onorevoli Van Roy għal Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali. Grazzi tassew, President, grazzi lir rapporters hawnhekk għanna skoperta ġdida wara 15-il sena ta' ħidma sfiqa fil-Kumitat Reġi u Itre issa nistgħu ngħidu li l-fondi reġjonali jistgħu jiġu użati b'mod iktar flessibbli għal dawn il-proġetti Orizzont 2020 mingħajr ma jkollhom bżonn għajnuna mill-Istat. U il-programm Orizzont 2020 naraħ l-ekwivalenti għall-Airbus jiġifieri soluzzjoni innovattiva eċċellenti. U aħna rridu nkunu il-post fejn għandu eh, jinżellar dan aeroplan, jiġifieri fejn għandu jkollna din l-innovazzjoni. It-trasparenza, Ir-Renju Unit li hija destinazzjoni ta' riċerka madwar id-dinja, ir-Renju Unit qed juri li maħniex qegħdin inwasslu il-messaġġ iċ-ċittadini tagħna. L-Unjoni Ewropea għandha tibdel l-approċċ tagħha, ir-riċerkaturi u l-akkademiċi għandna noħorġuhom minn dan it-tolli tal-lavorju. Il għanna nħalluhom jibrillaw sabiex namlu ċara x'inhuma l-kisbiet li rnexxilhom eh, jaslu għalihom u biex nuru x'sar. Kien ta' pjaċira li jaw koll li ħdimt fuq dan il-programm u li eh, kellna kisbit bħal EID, il-European Innovation Council u proġetti oħrajn li nistgħu ninvestu f'dawn il-programmi kienet xi ħaġa eċċellenti ħafna. Ħadd pjaċir li kont involut. Grazzi tassew l-Onorevoli Katajnen. Orizzont 20 20 se jkun eċċellenti għal kompetitività tal-kontinent tagħna, irridu nkunu ambizzjużi u kuraġġużi dan il-programm li permezz tiegħu il-xjenza fuq livell Ewropew se tilħaq livell dinji tikkompeti mal dak tal-Istati Uniti u ċ-Ċina bħala rapporteur jiena Irrit nsemmi il-katina tal-provista tal-ikel, il-foresti, eh, l-mijiet interni u il-flus li jemżon biex noħorġu mill-użu tal-karburanti fossili. L-Unjoni Ewropea trid tagħmel ħilita għas-sigurtà tal-prodotti tal-ikel u anke għal eh, mod kif tuża il-materja prima u meta ikomplu il-negozjati fi trilogi eh, fil-ħarifa rridu niżguraw li dak li qed proponi l-Kummissjoni il-tip ta' 10% huwa għan li rrid jinżamm. Rodriguez, un minuto. L-Onorevoli Rodriguez. Obrigat, Signor President, Signor Kommissarju. Grazzi tassew, President, Kommissarju. Il-programm Orizzont Ewropa huwa strument essenzjali biex noħloq postijiet ta' xogħol għat kabbir ekonomiku biex insaħħu l-parteċipazzjoni tal-SMEs. U dan se jkun inċentiv anke għas-sobijiet kemm fl- unjoni Ewropea u anke f'pajjiżi terzi dan huwa forma ġdida li bija nattiraw it-talenti u nsaħħu l-ispazju Ewropew għar-riċerka. Apparti minn hekk nkunu qegħdin nevitaw li jkollna brain drain. Sa importanti ħafna li jkollna inklużjoni ġeografika aktar preċiża. U ma ninsewx ir-reġuni inqas żviluppati u dawk li huma ultraperiferiċi, riżorsi inklusivi għax-xjenza kollha b'distribuzzjoni iktar ġusta. Il-prijorità hija illi nrawmu iktar kuxjenza dak għandu x-xaqsam ma' talim dwar ix-xjenza u kif ukoll teknoloġija. Apparti minn hekk ma rridux ninsew il-xjenzi umani u li huma forum ġodda ta' talim u dawk il-pajjiżi li se jkunu mexxejja politiċi jistgħu jgħinu sabiex noħolqu soċjetà ġdida u tassew Eh, naslu għal riċerka u żvilupp ġodda. Grazzi ta' sew sanaddu għal kalima fissa minn gruppi politiċi. Nibdew bl-onorevoli Buzek għal minuta u nofs, jekk joġbok. Grazzi ta' sew. Il-Kummissarju għandu raġun. Aħna tkellimna kemm il-darba fuq l-implementazzjoni ta' dan il-programm mod ambizzjuż u bl-aħjar mod possibbli u malajr kemm jista' jkun. Iżda, għalfejn din veloċità hija daqstant importanti jekk aħna għandna l-flus għall-innovazzjoni soċjali, pereżempju kura tas saħħa għall-anzjani u t telemedicine pereżempju biex huma jmorru anke fejn jixtiequ fl-inqas żmien possibbli l-SMEs u l-investimenti għal ċerka u l żvilupp, mela jridu naraw t introduċejna għanna din il-missjoni dawn il-missjonijiet li jippermettu li ċittadini jifhmu aħjar xi tfisser belt mingħajr emissjonijiet, xi tfisser il-gwerra kontra l-kanċer, dan huma konċetti li jistgħu jifhmu ċittadini tagħna. U għalhekk importanti ħafna li l-Kunsill Ewropew għall-Innovazzjoni li waqqaf dan il-programm ikompli jikseb suċċess fil-futur bħalma kien l-Istitut tat Teknoloġija u l-Innovazzjoni ejja ma ninsewx is-soluzzjonijiet kollha ma nanmorbu l-ebda waħda minnhom. Importanti wkoll li aħna inwessaw dan il-programm kemm jista' jkun sabi billi nibatu anke riżorsi għal stati membri bħal Polonja li ma tantx jużaw il-programm 2020 għandna nagħmlu użu sħiħ tal-potenzjal tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew nawguraw lilek, Kummissarju, nawguraw ukoll il-Presidenza Rumena u l-kollegi kollha f'din il-Kamra f'dan il-Parlament Ewropew. Din hija biċċa xogħol eċċellenti. Grazzi, istaffi semmi soċjalisti l-Onorevoli Capezon Ruiz. Grazie, President eżis kollegi, Orizzont Ewropa għandu bizzejiet ambizjoni biex nifacċaw l isfidi soċjali u ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea biex itejjeb il-kompetitività b'mod inklusiv u għalhekk il-petizzjoni tal-Parlament il-ħtieġa illi nkejlu l-impatt soċjali mhux biss ekonomiku. Ma rridux noħolqu iktar inugwaljanza l-Ewropa għandha bżonn ta' talent kollu li hemm ma nistgħux naħdmu mingħajr in-nisa. U mbagħad hemm linja speċifika fil-budget u anki mezzi ta' konċiljazzjoni u rridu naqsu differenzi bejn ir-reġuni u rridu nilħqu il-tisih tal-kura tas-saħħa, il-qasam digitali, l-industrija kreattiva, l-ekonomija l-blu u diplomazija xjentifika fost oħrajn, però mir-rwol importanti moti li l smi 27% tal-settur finanzjar fl-Unjoni Ewropea importanti biex isaħħaħ il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea u jnaqqas id-distak fl-innovazzjoni kommissjoni. Jina rrit rrid nifraħ it-tim kollu tal-Kummissjoni u tal-Parlament Ewropew illi ehm, ħala dan il-proġett tant importanti għall-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew fissem li jisijar l-Onorevoli Tozanowski. Jekk joġbu kal minuta u nofs. Grazzi tassew, President, Kummissarju. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l żewġ rapporters għal ħidma sfiqa tagħhom u l-kooperazzjoni eċċellenti li kellhom ma' Shadows magħna. Grazzi tassew, napprezza. Orizzont Ewropa mill-2021 sal-2027 se jkun strument li bih nixprunaw riċerka u innovazzjoni nippromovu l-kooperazzjoni bejn l-Istati membri, mhux biss fir-riċerka akademika. Jiena kontent li wasalna l-konklużjoni bilanċata għalkemm ma tantx għandna żmien. Jiena kontent ukoll li l-proposti tiegħi għal reġjuni tal-faham biex najdu l-amek u kol ġew integrati f'din il-proposta għax dawn huma kruċjali biex nilħu l għanijiet ambjentali li aħna stabilixxejna fuq livell Ewropew. Il-programm Orizzont Ewropa ser jagħmilha iktar faċli nagħmlu skambju ta' arfin u u professjonalità fost, fost eh, eh, fil-qasam tal-akkademja anke ma dawk li għandhom xaqsmu mal minjiri tal-faham Irridu għalhekk inwaslu l perspettiva tagħna irridu ntejbu l-iskambju ta' arfin fuq livell Ewropew għaliex bekk biss se nkunu qed nagħmlu użu sħiħ tal-dan l-arfin tal-esperti. Grazzi tassew l-Onorevoli Viernik għall-Alde. Grazzi President. Diġa id-diskutejna id-disa program għafas u għada se jkollna vot kruċjali fl-agenda. Jekk se nkunu edin napprovaw l ewwel qari ta' Orizzont Ewropa, se nkunu edin nizguraw li kunem kontinuità għall-akademiċi u l-intraprenditur innovativi fl-Ewropa. Nixtieq naħtaf din l-opportunità sabiex nirikom kemm tassew din hija opportunità unika u kemm dan huwa vot uniku. Fil-Konsill u mal-Kummissjoni aħna rnexxilna niksbu l-impost possibbli u nexxinna nilħu ftehim f'trialogu. Kellna bżonn ta' 18 xar ta' negozjati għall Orizzont 2020 iżda erba' xhur kull ma kellna bżonn għall Orizzont Ewropa. Jiena naħseb li dan huwa riżultat tal-kooperazzjoni li kellna bejn it-tliet istituzzjonijiet. Apparti minn nixtieq minn hekk nixtieq nuri ringrazzjament lill-Kummissarju u tim tiegħu li dejjem kienu lesti li jagħtuna daqqatit dawn in-negozjati. Apparti minn hekk nixtieq nirringrazzja lin-negozjaturi fis-sem il-Presidenza Rumena. Il-Presidenza Rumena hija eżempju eċċellenti ta' kif stat membru żgħar jista' jkollu rwol kruċjali fl-Ewropa. Dan huwa fl-interess ta' ċittadini Ewropej u fl-interess ta' riċerka u innovazzjoni. Nixtieq li nkomplu niġġieldu għal dan l-interess fil-leġislatura li jmiss u niġġieldu għal 120 biljun euro. Sa frattant nappellalkom biex tivvotaw favur dan din proposta importanti. L-Onorevoli Mattias issa fisem il-Gwe. Grazzi tassew, President. Jena u koll li xeq nibda billi nirringrazzja li rapporter għal-ħidma li saret u għal-mod li biħir naxxilom id-daħlu proposti differenti u l-emendi differenti tal-membri parlamentari. Nirringrazzja l-Kommissjoni u l-Konsil tal-mod li biħir negozjaw dan il-fajl u li permettuna li ħna naslu għal-ftejim. Għalhekk ir-riċerka u l-żvilupp inklusivi u iktar wiesa li waslu l-innovazzjoni. Iżda naf li mhux ħajkollna innovazzjoni jekk ma jkunx hemm għarfien bażiku mingħajr li xjenzi soċjali umani. Dan huwa kompromess ta' kompromess ta' kompromess, jiġifieri xi ħaġa li mhix perfetta l kemm aħna xtaqna ndaħlu xi ħaġa kruċjali biex naslu għal riżultat li jkun iktar kollettiv. Jiena nemmen ħafna fix-xjenzi soċjali fl-umanità u nemmen ukoll illi irrid ikollna aċċess kwali għal kulħadd għal dawn il-fondi. Għandna għalhekk dan l-an fuq ir-riċerka u anke fuq il-riċerka qed issir fuq it-tibdil fil-klima. Dan il-programm jirrappreżenta l-aħjar ta' dak li għandha l-Unjoni Ewropea u dak li jaf riċerkaturi tagħna jaf xi tinfisser il-maġġor parti ta' dawk li huma responsabbli għal dan is-suċċess qegħdin hemmhekk moħbija fl-aħħar ringiela maħna nafu minn huma. Grazzi tassew issa fisem il-Partit Ambientalista l-Onorevoli Dalunde. Xara. Kommissarju, eżis kollegi. Hamsin sena ilu Neil Armstrong rifess fuq il-qamar fl-1969 kien pass importanti għall-umanità imma anki kwistjoni ta' missjoni ta' kuraġġ fil-politika appoġġata mis-soċjetà kollha l-ekwivalenza fil-ġenerazzjoni tagħna hija r-riċerka fuq dan il-livell u dana aħna qed nagħmlu hawnhekk. U għal dana se nivvotaw għada l-Programm Ewropew għar-Riċerka u l-Innovazzjoni negozjati xejn faċli u jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi u anke lill kummissarju Issa, nirbħu fil-fatt irridu nkunu mamra aħjar biex niffaċċaw l-isfidi tal-klima u jekk il-budget ikun biżejjed dan ifisser illi se jkonna biljuni ta' korona svedizi għal mobilità ħadra, għall industrija ekoloġika u ek biss nistaw niffaċċaw l isfidi li għanna qoddimna. Grazie. Grazzi fisem li jeftidi l-onorevoli Damato għal żewġ minuti jekk jogħġbu. Grazzi President. Pala xedaw ta' dawn iż-żewġ fajz leġislattivi jiena nħossni sodisfatta għax irnexxina niksbu bilanċ bej għall-attivitajiet riċerka u innovazzjoni għaliex aħna imbottajna sabiex ikun hemm eh, biex nifokaw fuq it-tibdil fil-klima ħassejna wkoll li jkun hemm l-inklużjoni ta' xjenzi soċjali u umani fil-attivitajiet kollha tal-programm u tajna garanzija wkoll għal appoġġ siħ mhux biss għall-universitajiet, il-ċentri ta' riċerka u l-startups imma anke għall-SMEs permezz ta' strument partikolari għall-SMEs. Iżda dizappuntati diżappuntati li ma tajniex aċċess ħieles għad-data li huwa limitat ħafna biex jiġru diffiżi ċentru interessi kummerċjali u li ma tawx importanza għal din istatistika biex ikun hemm riċerka inkrementali issa għal pilastru ta' sfidi globali fl-Ewropa dan qed jippermettulna nieħdu azzjoni fuq is-saħħa l-agrikoltura, s-sigurtà u anke id-diżastri naturali fuq l-industrija, fil-klima, l-enerġija u l-mobilità. il Fuq fuq il-prodotti tal-ikel, il-rizorsi naturali, l-agrikultura u l-ambjent, b'tali mod li nkunu nistgħu ntejbu l-benessri ta' ċittadini Ewropej. Il-ħidma fuq Orizzont Ewropa għandu jiġi konkluż fil-leġislatura li jmiss. Imma dak li sar sissa jaqqat l-elementi fundamentali sabiex ikollhom l-appoġġ meħtieġ biex nibnu l-futur aħjar, jiġifieri l-riċerka u l-innovazzjoni. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Kelly, jekk jogħġbok minuta u nofs. Grazzi tassew, Sur President. Dan huwa ftehim eh, importanti fuq il-programm Orizzont Ewropa, nirringrazzja l kollegi u nifraħ lilek ukoll, Kummissarju. Nixtieq nifraħ li kulħadd fil-Parlament u nifraħ lilek għall ħidma tiegħek. Dan huwa programm importanti ħafna l-MFF li jmiss li ser jibni fuq il-kisbiet li għamilna fil-programmi fostom Orizzont 2020 biex nilħu l-għanijiet tagħna biex noħolqu postijiet ta' xogħol speċjalment fil-qasam tal-irġiel li ġed il-produzzjoni tal-ikel u l-qasam digitali u l-bqija dan huwa l-aktar program ta' ċerka ambizjus u se jsaħħaħ is-sinjali Ewropej u l-kapaċità tagħna f'ċertu oqsma nilqa il-budget li ġa allokat għall agrikoltura produzzjoni tal-ikel fejn qegħdin produċu bizzejet ikkal tajjeb pasta saħħa kulħadd issa u anke fil-futur fl-Ewropa u fuq livell globali fil-waqt li għandna risorsi skarsi u għandna domanda differenti minn ħatar u konsumaturi jitolbu li jkun hemm innovazzjoni u żvilupp teknoloġiku. Orizzont Ewropa jiżgura illi nkunu iktar sostenibli u kompetittivi nipproteġu l-ambjent u nindirizzaw ukoll ħtiġijiet differenti fl-istess waqt nilqa' l-appoġġ sieħ li qed jingħata għall-azzjoni klimatika u r-riċerka fuq il-kanċer. Dan huwa riżultat eċċellenti għall-Parlament Ewropew għadha se nkun qed nivvota favorih biex nara l-Ewropa tkun iktar mixxej importanti f'dan il-qasam fil-futur. Grazzi tassew l-Onorevoli Toja għal-minuta. Grazzi il-ftehim fuq Orizzont Ewropa huwa aħbar tajba ċittadini se jkollna programm eh, għal uh, futur li jkun iktar sempliċi, iktar efficienti u iktar trasparenti u anki jagħti aktar każ l-aspetti soċjali u l-innovazzjoni. Naħseb li għal ftuħ fuq dan il-kapitlu tal-innovazzjoni irridu natu uh, mertu lill-Kummissarju Moedas nirringrazzja lil Nika Eller u il kollega Cabezon għal l-impen tagħhom. Naħseb illi dan huwa wieħed mill-programmi l-iktar li rnexxew fl-Unjoni Ewropea u nistgħu ngħidu illi l-Unjoni hija il-qawwa għaliex jirnexxila eh, tagħti riżultati tajbin fuq proġetti tant li tant huma kbar li pajjiżi individwalment ma jistgħu qatt jagħmlu xejn fuqhom. Irridu nagħtu appoġġ l-SMEs, parti essenzjala tal-ekonomija Ewropea u dik Taljana u hija importanti li l-SMEs ikunu voluti f'Horizon eh, anki fil-futur. Issa fuq il-prioritajiet is-saħħa, element essenzjali għal ħajja taċ-ċittadini, u il-klima. L-lum smajna l-Greta u naħseb l-aħjar mod kif nigarantixxu il-futur għal zaza huwa li jkollna l-ola ammont ta' sabiex niġġieldu kontra t-tibdil fil-klima u l isfidi li dan iġib miegħu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kragorneski għal-minuta. Grazzi, President. Jena nishti nifraħ l rapporteurs tal-li laħqu bil fuq Horizon Europe. Jistħoq it-tifħir tagħna għaliex fil-bidu il-pożizzjonijiet tal-Parlament u tal-Kunsill kienu verament imbeda imma ikkolli ngħid li jiena kont nipreferi l-pożizzjoni oriġinali tal-Parlament il-Sur Nika, ir-rapporter il sur nika ir rapporter bil bir raġun saħaq fuq il-ħtieġa illi eh, eh, nalqu dan id-distak li hemm fir-riċerka fl-Ewropa. Imma naħseb illi il-proposti għat-twessieħ għal-kooperazzjoni u il-pakket Advancing Europe mhumiex bizzejed biex nagħmlu dan. Dak li jinkwetani lili huwa li dan mhux se jsarra fi proġetti ta' kooperazzjoni Importa sinjura li ma toqgħodx titkellem fuq it-telefon waqt li qed nitkellem? Jekk jogħġbok, tista' titlob lil din il-kollega tiqaf titkellem għax qed fixkilni? Mela, dak li nkwetani li li huwa li dan mhux se jsarraf direttament f'kooperazzjoni ġenwina bejn imsieħba dan il-fatt il li aħna wessajna ċerti aspetti u dan il-sħubijiet orizzontali. Mela, fir rigward tal-futur, għanna bżon ta' pjan sabiex il-pajjiżi joħorġu minn dan il-pakket ta' twessieħ. Nistgħu nagħmlu dan billi ikonna mira politika perċentwali eh, fil-budget eh, għal orizzont Ewropa għal dawk il-pajjiżi li qegħdin jieħdu sem f'dan il-programm ta' twessieħ. Dana bħalissa huwa l-każ f'ħafna programmi oħrajn se jgħin fl-implementazzjoni u l-Kummissjoni tkun tista' tinizja mekkaniżmi ta' implementazzjoni biex intlaħaq dan il-għan. Grazzi l-Onorevoli Tamburano. Grazzi, President, irrit nirringrazzja l kollegi għal riżultati li kisbu. Aħna pjuttost soddisfatti bil-35% ta' attività dedikata lill klima l-attenzjoni għall smes għall wirt kulturali, prioritajiet soċjali u umani. Imma illum fl-aħħar ta' din il-leġislatura rrid nagħmel appell u nagħmel riflessjoni politika ta' ftit sekondi. Iċ-ċiviltà dejjem eh, kienet eh, eh, moħħa fit l-iżvilupp teknoloġiku mill-moħriet u l-fleġeċ dejjem użaw it-teknoloġija biex ittejbu l-ħajja tagħhom, però danna ma wassalx biss għal titjib anzi skoprew li kultant mod kif kienu isaqqu kien jagħmel iktar il-ħamrija milħa u l-daqstant inqasammela Rivoluzzjoni industriali, Iva, ġabet ħafna svilupp imma mbagħad niġset li bliet u anki per eżempju l-mobilità tal-massa stajna nimmaġinaw li kien se joħloq il-problemi. Hemm l-innovazzjoni diġitali illum u saru realtà affarijiet li qabel konna biss noħolmu bihom, però dana dejjem bil-konsegwenzi il- il-fake news u l-kontroll tal-ħajja u tal-emozjonijiet tan-nies kif qed jiġri fiċ-Ċina u dana se jkun iktar possibbli bir-robotika u l-intelligenza artifiċjali. Mela aħjar li nilqgħu milli flok wara nippruvaw naraw kif se nirranġaw l-iżbalji tagħna. Hemm it-teddid tal-nukleari u l-bidla fil-klima għandna bżonn li nkunu iktar għalqin dawk li għandhom interess, ir-riċerkaturi kulħadd jagħmel il-parti tiegħu sabiex il-bniedem u id-dinjeta tiegħu u s-saħħa psikoloġika u fiżika tiegħu l-istabilità tal-ekosistemi jkunu dejjem fil-qalba ta' kull għażla teknoloġika, industrijali u leġislattiva. Ix-xjenza tkun implementata u importanti dejjem bil-grano salis. Ejjew ma ninsewx dak li tatna in-natura, intelligenza naturali f'ġisem analoġiku. Mella ejjew naħdmu għal-futur tagħna biex ikonna men sana inkorpore sano il-ħajja fil pjaneta sikura. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kudriska minuta u nofs. Grazzi ħafna. Għaddin nejxu fi zminijiet diffiċli u għalhekk aktar importanti li r-riċerka issemma leħena illi ikon, ikonna Ewropa koeziva u b'saħħitha li tibni fuq is-saħħa ta' l arfien u mhux fuq il-populiżmu jiena fiduċjuż illi Orizzont Ewropa se jagħtina propju din is-saħħa. Il differenzi li jeżistu fil-mappa tal-Europa qabel Orizzont Europa kien hemm distakki kbar eh, il-pajjiżi l-Stati membri antiki kienu jieħdu 90% tal-baġġet tar-riċerka aħna m'għandniex għalfejn ikonna Ewropa tal-veloċitajiet differenti. Dan il-proġett ta' riċerka l-ġdid se jagħti il-flus biex iwessaħ il-parteċipazzjoni fir-riċerka f'pajjiżi li m'għandhomx ehm, tradizzjoni qawwija fir-riċerka jippermettilna illi nħarġu riċerkaturi rispettivament mill-pajjiż nattif tagħhom. Jiġifieri dan huwa premju fih innifsu ma jibgħat sinjal qawwi li r-riċerka Ewropea hija b'saħħitha biss meta l-Ewropa taħdem flimkien. Meta aħna eh, kellna s-seba programm AFAS eh, konċertajna fuq il-talent li hemm fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant, issa mbagħad Orizzont 2020 kellna l-idea illi inwessaw l-arfin espert imma għatma minna wess għalix kena biss allokazzjoni tal-budget ta' 1%. Orizzont Ewropa se permettinna namlu iktar biex namlu użu aħjar ta' eh, l-arfin illi jeżisti fl-Ewropa sabiex il-reċerkaturi il ma rridux jitilqu minn pajjiżhom biex jaħdmu. Grazzu l-Kummissarju, grazzi l-Rapportez u l-Presidenza Rumena imma xejn ma jiġri waħdu għalhekk issa rrid indur lejn il-politiċi fil-pajjiżi il-ġodda membri sati membri ġodda tistennew modernizzaw l-universitajiet tagħkom aħftuhom dawn il sentejn sabiex tkunu tista' tikkompetu għal otjiet Ewropej tħallux l-Ewropa taħarbilkom għaliex hemm bżonnkom. Eh, sinjura Nible u jekk joġobkom zommu mal-ħin. Grazzi ħafna, President, kollegi, Kummissarju, rappreżentanti tal-Kunsill. Biex ikonna futur ta' suċċess irrid ikollna il-riċerka u l-innovazzjoni. U l-ewwel nett nixtieq bil-qalb nirringrazzja lil dawk kollha illi irnexxielhom Jamlu din il-biċċa xogħol enormi. Grazzi lis-Sur Eile u lill-Sur Nika xogħol tagħhom, il-Shadow Rapporteurs, il-Kummissarju Mowedax għal xu inkredibbli li fil-ftit żmien li kelkom irnexxilkom issibu 120 biljun għal riċerka u l-innovazzjoni il-komissarju Mowedax għal bir-raġun illi il-ġimma li għaddiet minna eh, qabża kbira l qoddim meta rajna ritratt ta' xini black hole. Jiena mort fira l-ġimgħa li għaddit fil-fatt fejn kien hemm eh, inġiniera mekaniċi, kien hemm ta'mir ta' dan it-tip. Impressjonanti l-progress illi sar sissa u aħna nistgħu nikkonsolidaw u ntejbu din il- dan il-pedament li se jkun taġit ukoll għas-soċjetajiet tagħna bekk ukoll nista' nindirizzaw mart serju bħal kanser u l-Alzheimer's dawn ir-riżorsi u għalhekk nittama illi il-maġġoranza se jadottaw dan il programm u bekk nibatu sinjal għas snin li ġejjin fl ewropa Ninvestu fir riċerka fl-innovazzjoni, fl-imħuħ eccellenti illi għanna fil-pajizi kolla li huma fl-Ewropa. Grazzi ħafna għall-impenn tagħhom għal dan il-programm. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju. Dan huwa l-aħħar diskors tiegħi hawnhekk fil-plenarja bħala membru tal-Parlament u nixtieq illi nirringrazzja nirringrazzjakom u għandi ideja li hija rilevanti għal futur u kienet importanti dejjem għal dal parlament tal programm se jkollu tliet prioritajiet il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, l-ekonomija diġitali u s-saħħa. Illum smajna il-klim ta' Greta Thunberg fil-Komitat Envi, klim li smajnieh kemm il-darba f'dan l-emiċiklu huwa urġenti u meħtieġ li niġġieldu kontra l-bidla fil-klima. Din mhijiex għażla. Irridu jkunu fuq il-linja ta' qudiem f'din il-ġlieda u ngħaddu mill-klim għal-fatti. Għalhekk aħna Zgurajna illi 35% tal-fondi tal-programm se jkunu allokati għal attivitajiet marbuta mal-ġlieda kontra l-tibdil fil-klima. Għamminna ħafna iktar minn dak li proponiet il-Kummissjoni oriġinarjament fuq l-ekonomija digitali jekk l-Unjoni Ewropea se tibqa tiġbet imħuħ tajbin għal xjenza u għall arfin minn madwar id-dinja, Orizzont irrid ikun l-aħjar program fuq livell globali dedikat għal riċerka u l-iżvilupp biex niżguraw l-indipendenza. Aħna ma rridux illi naqgħu lura wara Ċina jew wara l-Istati Uniti fu li għanna bżon ta' iktar riċerka u rridu nizaw dawn il-fondi biex niġildu kontra l-kanser, mod partikolari kanser fit-tfal u ħafna martiħor problemi ta' saħħa mentali li jaffetwaw ħafna Ewropej. Grazzi ħafna, President, għaxxol li għamil f'dawn l ħames snin. L-Onorevoli Liza, minuta u nofs, kollegi. Jena irrid nisħaq fuq żewġ punti. Ħafna tkellmu dwar il-tibdil fil-klima u jiena irrid nisħaq fuq l-importanza ta' dan imma dan il-programm huwa immirat ħafna fuq il-produzzjoni industrijali ta' diossidu tal-karbonju jekk aħna se nitkellmu dwar il-tibdil fil-klima m'għandniex ninsew kif l-Ewropa tista' servi ta' eżempju għal bqija tad-dinja il- ċiniżi u l-Indjani mhumiex se jsegwu l-eżempju tagħna jekk tonqos l-industrija mal-emissjonijiet. Għalhekk naħseb illi hemm bżonn li nifokaw fuq il-kapaċitajiet tagħna nistgħu nibnu eh, l-ewwel fabrika tal-azzar illi ma tagħmilx emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. Eh, ħaġa importanti għal Manfred Weber li spitzen kandidata li tkellem fuq il-kanser f'Helsinki għal kif tilef il-ħuħ minħabba din il-marda. Għalek Manfred u jiena ilna nikkontemplaw il-possibilità illi insalvaw familji oħrajn minn dan il-destin tant kifer aħna għanna idejat, per eżempju, il-fat illi qed nifokaw fuq il-kanser fit tfal nistaw niġġieldu kontra din ir-realtà. Sfortunatament hija Fortunatament il-kanċer fit tfal mhux daqshekk komuni imma huwa kiefer ħafna huwa biss permezz ta' kooperazzjoni Ewropea illi nistgħu niġġieldu kontra dan it-tip ta' mart. Surboni. Kummissarju, Sinjuri, nixtieq nifraħ lir rapportez għal biċċa xogħol verament eċċellenti. Orizzont Ewropa se jippermetti għall-ewwel darba li r-riċerka jkollha rwol reali u konkret fil-ħolqien tal-kompetittività Ewropea. Għalhekk aħna għandna nużah bisħieħ dal-programm biex ikonna bażi ta' riċerka Ewropea li tippermettina nifaċċaw l-isfidi ta' għada pitada biex nibnu wkoll bażi industrijali Ewropea u nħaltu fondi privati ma' riżorsi Ewropej irridu nimmiraw tal-programm lejn l-istati membri li għandhom riżultati aktar dajfa, mhix biss il-politika ta' koezjoni li tindirizza il-periklu ta' Ewropa fuq żewġ veloċitajiet, hemm bżonn ta' konverġenza tal-arfin biex l-arfin jiżviluppa aktar ftuħ, iktar kooperazzjoni interdisciplinari transkonfinali transsettorjali biex ikonna netwerks għall-innovazzjoni. Dawn il-kondizzjonijiet jistaw jissaxħu il-potenzjal tal-riċerka tal b'sid darbiet u f'dawk il-pajjiżi illi mhumiex qegħdin fuq il-linja ta' qudiem fl-Ewropa li waqgħu lura rridu nindirizzaw problemi marbutin mal-ambjent, mas-sigurtà, mas-sigurtà tal-provista tal-industrija, l-intelligenza artifiċjali u nużawhom għal ġid tal-umanità. Irridu noħolqu sinerġiji bejn dan il-programm, il-politika ta' koezjoni, il-fondi soċjali, il-fond tal-iżvilupp reġjonali u riċerka speċjalizzata. Il-Polonja trid tagħmel iktar għaliex aħna nistgħu nimmoltiplikaw l-effetti pożittivi b'kemm il-darba u Orizzont Ewropa se jkun għodda importanti għal kulħadd l-Onorevoli Zofko bħala shadow rapporter għall-opinjoni deve fuq Orizzont Ewropa, diġa sħaqt fuq l-importanza ta' Orizzont Ewropa għal pajjiżi li qed jiżviluppaw l-istess japplika ċittadini Ewropej. Dan il-programm irid joħloq opportunitajiet biex nifinanzjaw nżommu soċjetajiet lokali inklusivi nistaw natu daqqatit li l-inventuri u imprendituri lokali nejnuhom iwetqu il-ħolm tagħhom, inħeġġuhom milli jibqgħu f'pajjiżhom u jiżviluppaw l-invenzjonijiet tagħhom rib fil-pajjiż fejn huma twildu sabiex is-soċjetà tgawdi mill-kisbiet tagħhom. Grazzi għall appoġġ finanzjarju Ewropew dan iż-żagħżugħ Kroat ħolo hypocause elettroniċi illi mhux biss kisbu il-fama imma anke taw daqqatit l-ekonomija u ħolqu bosta impjiegi mela nittama illi dan iservi ta' aspirazzjoni għal futur ta' orizzont Ewropa sabiex rawwem il-kompetittività Ewropea billi jiffoka fuq użu aħjar ta' riċerka, svilupp u innovazzjoni. Grazzi. Grazie, e adesso per la... Grazzi ħafna. Issa naddu għal catch DI. Is-Sur Farija għal minuta. Grazzi, President, Sur Kommissarju Moedas, l-ewwel net wara wara nofsinhar tajjeb. Alla volja xtaqnek nixtieq u ma l-innovazzjoni mhux dejjem tagħti r-riżultati mixtieqa minkejja l qabżiet teknoloġiċi illi saru mhux dejjem il-potenzjal jintlaħa u aħna ma nistgħux naċċettaw illi il-finanzjament permezz ta' Orizzont Ewropa jitnaqqas u illi jkun hemm il-prinċipju tal-prekawzjoni. Aktar u iktar foqsma fejn hemm bżonn ta' intervent bħal pereżempju kontra il-tipjib u l-użu ta' ċerti prodotti kimiċi fil-settur um, ehm, industrijali. Aħna ma nistawx naħdmu nimxu fuq prinċipju ta' innovazzjoni li ma nistawx niddefenduha. Irridu natu priorità lill interess pubbliku kif jiġri pereżempju fil-qasam tas saħħa permezz ta' prodotti ġodda u innovattivi. Importanti li ssir riċerka xjentifika li jkun hemm valutazzjoni tal-vantaġġi, tar-riski u tal-ispejjeż u l-benefiċċji għaliex irridu naħsbu kif se naraw nsibu soluzzjonijiet ġodda li jkunu sikuri ma jamlux ħsara lis saħħa l-Onorevoli Marijas għal minuta. President. Aħjar tard mill qatt kif ngħidu l-Unjoni Ewropea damet biex femet li l kompetitivita tal-ekonomija Ewropea trid tisserraħ fuq l-innovazzjoni u teknoloġiji ġodda u mhux fuq it-tnaqqis tas-salarji li hija l-riċetta li imponew fuqna u fuq pajjiżi oħrajn. Issa qed nitkellmu dwar investiment. Hekk għandna nimxu biss permezz tal-investiment fit-teknoloġija nistgħu nkunu iktar kompetittivi u eh, eh, il-teknoloġija tkun involuta f'ħajjitna fil-kura tas-saħħa u anke permezz tal- eh, biex nerġaw nqajmu fuq saqajja l-industrija tal-azzar, it-teknoloġija m'għandix tintuża bħala skuża biex jitkeċċew in-nies mix-xogħol. 7000 ruħ se jitilfu xogħolhom fil-Greċja mill-Dolce Telecom il-sussidjarja OTE Ġermaniża. Komissarju, dan m'għandux isir fisem l iżvilupp teknoloġiku m'għandhomx eh, jintilfu xogħolhom minn nisek jogħġbok jogħġbok ma majnejk fuq dil problema. Onorevoli Zorinjo. Grazzi. Huwa ħaġa tajba, hija ħaġa tajba li dan il-Parlament qiegħed adotta dan il-programm. Anke f'dan il-sessjoni nivvotaw fuq dan iridu jkollna konverġenza kompetittività u koeżjoni kull pajjiż irid jagħmel titjib fit-territorju tiegħu biex dan ikun ta' vantaġġ għall-Unjoni Ewropea kollha. Anke li innaqsu d differenzi dan isaħħaħna bejnietna u jisimgħuna aħjar fuq livell estern. Tielet punt awtonomija strateġika tan netwerk sabiex il-potenzjal tal-Unjoni jitwettaq u jiġi żviluppat b'mod deċentralizzat ir-raba' punt biex kull proġett ikollu kodiċi qed ta' etika u drittijiet maqsuma l-Unjoni Ewropea kollha l-ħames punt kontribut sabiex niġġieldu eh, tibdil fil-klima. U mbagħad l-aktar ħaġa forsi importanti li npoġġu fil-qalba ta' don kollu din l-istrateġija ta' riċerka il-bniedem. il bniedem U b'dan kollu nifraħ li rapporter il-kummissarju din hija xi ħaġa importanti ħafna li nivdaw favur dan il-programm. Dalli prego un minuto. Onorevoli Dalli. Chair and allow Mr. Grazie ħafna President u nixtieq l net nawgura lir rapporters u lill kummissarju talli adottaw dan il-programm AFAS il-ġdid qabel l-elezzjonijiet Ewropej għaliex Issa hekk jista' jkun hemm implementazzjoni tajba tal-istrumenti ta' fondi, l-proċessi u l-programmi kollha involuti. Jiena qed nieħu gost ukoll illi dan il-Parlament ħares lejn il-kwistjoni ta' riċerka u l-innovazzjoni u s separazzjoni tagħha fl-Ewropa b'mod serju għaliex ħafna drabi rajna dawn il-klawż magħluqin u importanti li dawn in-networks eh, jinfetħu għal dawk l-istati membri li mhumiex qed ikollhom prestazzjoni daqshekk tajba. Dan huwa l-aħjar mod ta' kif nistgħu naħdmu jekk irridu l-Unjoni Ewropea li tiżviluppa ekonomija sostenibbli moderna u b'saħħitha. Hekk irridu nistabilix dan kollu sabiex inżommu t talent tar riċerka attwali u nkomplu eh, niġbdu Nis ġodda. Nejnu li l-istati membri eh, li mhumiex qed jagħtu prestazzjoni daqshekk tajjeb fil-qasam tal riċerka ta' innovazzjoni hija ta' maqsuma u hija xi ħaġa importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni sustantiva. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Ewart. Sur President, grazzi l-iktar kwistjoni ewlenija li smajna waqt il-diskussjoni eh, tal-programm Orizzont Ewropa kienet minħabba l-istituzzjonijiet Ingliżi li kienu parti mill-programmi ta' qabel, mhux tort tal-rapporter zew in-negozjaturi li s-sitwazzjoni tal-Brexit għadha tittiġi solvuta, imma issa huwa ċar illi anke dan il-Gvern tar-Renju Unit se jkun qiegħed jipprova jassoċja jkunx ikun ir-riżultat tal-Brexit ma' dan il-programm. L-unika tadida li għad fadal hija il-Brexit estrema illi dawk li ma huma populisti li huma kontra xjenza eh, u antisoċjali. U qed nieħu gost li hemm eċċellenza xjentifika bħala parti mill-kriterji tal-fondi tal-Horizon Europe. Eh, l-eċċellenza mi ma tiġix billi titfal flus fejn ġiġi, imma billi jkun hemm opportunità tajba mal-eċċellenza. Il-kontribuzzjoni tar-Renju Unit flimkien mal-komunità ta' riċerka tagħmel l-Unjoni Ewropea eh, u l-programm tagħha aktar ta' suċċess. Grazzi ħafna. Ngħaddu sal-Onorevoli Costa li mhux qiegħed hawnhekk. Onorevoli Tomasic għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President l-istabbiliment tal-Ewropa, tal-Orizzont Ewropa u l-investiment tar riċerka u xjenza għandna napplawduhom. L-Ewropa għandha tinvesti iktar fl-eċċellenza xjentifika sabiex tkun iktar kompetitiva globalment. F'dan il-qasam l-Unjoni tkun tista' tagħti valur miżjud imma l fondi addizzjonali mhux se jwaslu għal dak li nixtiequ jekk ma jkunx hemm kisbiet li jsiru skont il-mertu tagħhom nafu li hemm ħafna eh, proġetti proġetti bil-fondi eh, mir-riċerka li jmorru għall-istati membri l-aktar antiki fil-waqt l-oħrajn jibqgħu bli dak li jibqa' u xjentisti fil-Orizzont Ewropa għandhom jiġu kalkolati b'mod ugwali, jiġu ġejjin mill-ma stat membri ġejjin. U hekk b'dan il-mod biss nistgħu nġibdu iktar zazah biex isiru ċerkaturi innovaturi u jibqgħu f'pajjiżhom biex bekk noħolqu aktar prosperità f'pajjiżhom li twassal għal ġid tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Grazzi ħafna, Sur Peterella. Grazzi ħafna, eh, President, Kommissarju, kollegi. F'dan id-dokument aħna hawnhekk għandna kapitlu bl-isem ta' għandna bżonn iktar enerġija, jiena nixtieq nibdilha għal jiena aħna għandna bżonn iktar saħħa għaliex xejra ta' saħħa fl-Ewropa hija ta' tħassib. Wieħed minn kull żewġ ċittadini jista' jkollu l kanċer u ma nistax ikollna Ewropa aħjar biktar problemi tas saħħa. Is-saħħa mhuwiex settur huwa essenzjali għall futur tagħna u jiena ħafna iktar interessat fil-saħħa milli fil-Brexit illi tista' spiċċa minn jew naħa jew oħra. Mir-riċerka rajna li 70% tal-Ewropej jixtiequ li l-Unjoni Ewropea tagħmel iktar fil-qasam tal-saħħa u għandhom raġun nafu li nistgħu nagħmlu ħafna iżjed f'dan il-qasam. Bħala pazjent, ex-pazjent u president tal-grupp ta' kontra l-kanċer, Nista' nilqa' din l-inizjattiva illi ninkludu ġieda kontra l-kanċer fost il-ħames eh, punti strateġiki bħala parti mill-Horizont Ewropa. Grazzi ħafna issa nisimgħu t-tweġibiet tal-Kummissarju is-Sur Moedas. Grazzi ħafna, President, membri onorevoli, nirringrazzjakom, jina naħseb illi għada wara il-voti eh, nistaw nibdew naħdmu, nibdew nipreparaw għal pjanar strateġiku biex ikonna l bors tal-emissjonijiet u l-inizjattivi ta' sħubija. Biex bekk sa' jannar tal-2021 il-programm il-ġdid Orizzont Ewropa jkun qiegħed jopera bis-sħiħ. U dan u dak li qed nagħmlu bħalissa. Ikolli najt li qed gost ħafna kburi ħafna li qed nara eh, f'din l-aħħar sessjoni tal-leġislatura. U dan kollu ħanżommhom fil-memorja tiegħi għaliex qed naraw minnaħa tax-xellug, eh, eh, minnaħa tal-lemmin, minnaħa tal-ċentrali, qed naraw li kulħadd kollha kemm intkom għandkom għandkom idejat, idejat li qed taqduhom flimkien eh, u qed jintaqblu li nistgħu nagħmlu xi ħaġa u nistgħu nibdlu l ħajja tax-xjentisti tar-riċerkaturi għall-futur tat-tfal tagħna. U għalhekk jiena ħankun qiegħed iżżomm din il-memorja tan sabiħa tal-lejla. Nixtieq nirringrazzja lilkom, nixtieq nirringrazzja wkoll il dawk li huma wara l-kwinti illi ħadmu tant bisih biex Eh, dan kollu jista' jseħħ. Nirringrazzjakom minn qalbi. Grazzi ħafna lill-Kummissjoni. Issa ngħaddu għar rapporter eh, Surnika għal żewġ minuti. Grazzi, jiena nixtieq għal darbohra nirringrazzja lill kollegi kollha illi tkellmu illum u dawk kollha li qalu illi stajna naċċettaw il-proposti kollha tal-Kumitati Permanenti u danna juri illi fil-Parlament Ewropew kien hawn għaqda eh, kbira f'dan is-suġġett. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kollega Christian Heller tal-xogħol impeccabbli eh, tiegħu wkoll u nirringrazzjah tal-fatt li kien les li jaħdem miegħi. Nixtieq ningrazzja l-ambaxxatur ukoll għaliex għena biex naħorġu minn sitwazzjoni diffiċli u wasalna dan il-proġett. Kommissarju Moedas, l-aħħar kelmtejn għalik nafu illi il kummissjoni attwali se temsal April tas-sena d-dieħla fadal sena dik hija l-aħbar it-tajba u waqt din is-sena jiena għandi xi affarijiet li nixtieq li jsiru min-naħa tagħkom. L-ewwel nett iridu niżguraw li l programm tal-Orizzont Ewropa mhux se jiġi affettwat mill-burokrazija, ejja neħu l-burokrazija biex bekk ir-riċerkaturi jaħdmu fuq ir-riċerka u mhux joqogħdu jinħlew fuq id-dokumenti. U eh, anke meta nitkellmu fuq il-perjodu ta' tal-informazzjoni li tkun għal aċċess tar-riċerkatur. Napprezzaw dan kollu, jekk jogħġobkom ibdew bil-kampanja ta' informazzjoni, użaw il-fondi tal-assistenza teknika, għaliex pajjiżi anke bħal Rumanija u oħrajn għandhom bżonn din il-kampanja ta' informazzjoni biex ikunu jafu kif jistgħu jimplementaw l-Orizzont Ewropa u l-benefiċċji naħseb ingawduhom kollha kemm aħna. Jiena nixtieq ikun fil-Parlament li jmiss u anki fil-ħarifa ħaniżgura illi dan kollha dan kollu jista' jsir realtà għaliex għandu jkun hemm eh, azzjoni prattika eżattament wara l vot tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna dis-sur eh, Nika, issa rapporter liħor is-Sur Eller għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President. Għal darbohra jiena nixċi Nfakkarkom skont anke l-diskussjonijiet tal-lum u l-votazzjoni ta' għada illi sfortunatament il-libertà tax-xjenza u l-valuri ta' innovazzjoni li aħna tant eh, nżommu għal qalbna fl-Ewropa eh, qed jiġu medda li l-Istati Uniti ddeċidew li ma jaħdmux fuq il-bidla fil-klima. Fiċ-Ċina wkoll m'hemmx dan l-appoġġ għar-riċerka u allura jiena naħseb illi rridu nkomplu nirrikonoxxu l-importanza tal dan ix-xogħol li niġġieldu għal-libertà tax-xjenza. Dan l-eżempju Ewropew huwa importanti ħafna għar-riċerkaturi madwar id-dinja kollha. Importanti wkoll fi żmien Brexit ikunx ikun ir-riżultat tal-deċiżjoni tal-Renju Unit u aħna ovvjament mħasbin fuqha l-Renju Unit hija parti mill-Komunità Ewropea tar riċerka u l-Innovazzjoni. Id-deċiżjonijiet politiċi se jsiru naħa jew oħra, imma irrid ikun hemm solidarjetà mar riċerkaturi tar-Renju Unit tibqa' hemmhekk din is-solidarjetà u nibqgħu naħdmu mal istituzzjonijiet bħal Oxford u Cambridge eh, mal-bqija tal-Komunità Ewropea. Ir-rapporters u da kollha li kontribwixxew għal dan il-proċess tkellmu fuq is-suċċessi tagħhom imma fi żmien fejn aħna meqjusa bħala burokrazija astratta nixtieq infakkarkom illi Carlos kien għamel għamel eżempju eh, tajjeb ħafna, kultant kien ambizjuż iktar mill-partijiet interessati nifisom u allura ħadna gost naraw din il-kontribuzzjoni. Ir-riżultat ta' dan l-isforz komuni ħajjati l benefiċċju li x'dan iwassal għal viżjoni tajba ħafna l-futur ukoll. Grazzi ħafna. Hekk nispiċċaw dan id-dibattitu konġunt il-votazzjoni ser issir għada. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda ir-rapport ta' Nicola Danti regoli l-proċeduri għal konformità mal leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l armonizzazzjoni fuq il-prodotti u l-infurzar tagħha. E, eh, Naddir kelma lir rapporter Grazzi, President, kollegi Kommissarju Benkovska wara ħafna snin u wara l-inġustifikabbli eh, impass tal-pakket leġislattiv fuq is-sigurtà tal-prodotti fuq tal-2013 issa lesti biex nadottaw regoli ġodda sistema ta' kontrolli aktar effiċenti. Grazzi għal ftajim il ħu is-sistema Ewropea se ssir iktar moderna, effiċjenti, iktar koordinata sabiex tiggarantixxi li l-konsumaturi u aħħarin jixtru prodotti sikuri u konformi b'konform u anki fuq is-suq kollu kemmu. Aħna ħafna drabi naraw niltaqa' ma' prodotti li jkunu folot u perikolużi għandan ħafna setturi li għandhom impatt qawwi fuq il-ħajja ta' kuljum 32% tal-ġogarelli, 58% ta' mekkaniżmi elettroniċi, 47% ta' prodotti ta' kostruzzjoni mhumiex skont ir-rekwiżiti ta' sikurezza jew ta' informazzjoni mogħtija lill konsumatur skont il-liġi. Għalhekk ma dan irridu nżitu wkoll il-prodotti folot jew iffalsifikati li eh, jolqtu l pajjiżi li jipproduċu u huma waħda mill-ikbar forum ta' kompetizzjoni zlejali kontra ħafna kumpaniji Ewropej wara dawn in-numri u dawn l-idejat sistema ta' viġilanza tas-su illi għadha mhijiex effiċjenti mandiġ biżejjed risorsi u mandiex bizzet koordinament fuq livell Ewropew u ma tantx hija reattiva għal problemi tal-ekonomija globali, sistema fejn joperaw ħames mit awtorità nazzjonali u fejn ma teżisti laqqas mappatura kompluta hemm laqqas hemm komunikazzjoni fil-proposta tal-Komissjoni aħna ħdimna fuqa u ħdimna fuq bosta aspetti jiena se nsemmi biss xi ħut minnhom li kienu prioritajiet għalina wieħed mill-valur miżjud tal- regolament u iwe dispożizzjoni fuq l-operatur ta' referenza għal biċa kbira tal-prodotti li għedin fis-suq Ewropew eh, se jkun hemm l-obbligu ta' operatur